U jekk joġobkom nitla paskiet, kummissjoni tik il-kelma. Grazie tassew sur President, membri onorevoli, 15 ma l-Presidenza tal-Parlament u l-President tal-Kummissjoni nixtieq nagħmel arrija fissem il-Kummissjoni rigward l-istat ta' negozjati fuq il-Greċja. Nix informakom rigward l-appoċ sigur biex nalqu negozjati u nifacilitaw il-lotja ta' flus taħt il-program li aħna konna għadna ta' finanzjament tal-Greċja. Fil-bidu ta' din il-ġimma, staff level agreement intlaħaq bejn il-UMF u il-Trojka u l-autoritajiet Grigi rigward il-laqa tal-Eurogroup nhar it-tlieta fil-għaxija li baqa sejjer sal-erba filgħodu hemmhekk kellna progress sostanzjali biex nħu ftehim fuq il-Greċja. Anki jekk konklużjoni definittiva xorta ma intlaħqitx. Għalhekk il-Eurogroup ara fil-fatt li l-awtoritajiet Gregi b'suċċess implementaw il- l-azzjonijiet ta' qabel li ġew kienu li kienu miftema mill-Unjoni Ewropea u l-MF u dan huwa riżultat ta' sforz sostanzjali min-naħa tal-Greċja. Rigward riformi strutturali u deċiżjonijiet importanti ttieħdu sabiex nibnu amministrazzjoni ta' taxxa aktar effiċjenti u dan ta' bil-ħaqwa kruċjali għaliex sem maqsum tajjeb f'dan ir-rigward juri li mhux biżem finanzi pubbliċi kif suppost imma anki jkun hemm ġustizzja soċjali. Għalhekk aħna rridu morru lil hinn mill-fatt li ngħidu li ma sarx progress fil-Greċja jew mill-Greċja u lill l-perspettiva miex ġusta. Għalek membri onorevoli, il-Greċja ta' bilħaq edha tasal rezultati għalek aħna sarridu li l-imsiba internazjonali u aħna l-Ewropej namlu id-dmir tana u namlu l-parti li jmiss fil-ftejim tana. U biex namlu dan l-Eurogroup u l-membri ta' zona euro jridu jaqblu biex jiddeċidu fuq set ta' miżuri adegwati biex jerġgħu għajmu fuq saqra il-Greċja u l-finanzi tagħha. Il-tlieta fil-axija aħna wasanna qrib taftejn u f'dan il-kontest aħna għandna nkunu ċari li dawn is-seq ta' miżuri ma jeskludux il-ħtieġa li nerġaw nevalwaw il-kredabilità ta' l-Greċja fis snin li ġejjin u ma teskludix lanqas il-fatt li nieħdu deċiżjonijiet oħra hekk kif ikun neċessarju fid-dawl ta' żviluppi futuri. U dan kollu jiddependi fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-programm ta' riforma minnaħa tal-Greċja. Għalhekk biex nikkonkludi jiena fiduċjuż li kulħadd ser jerġa' jiltaqa' ġewwa Brussell it-tnejn li ġejjin bil-spirtu kostruttiv u anki nimxu li mill- sed detrimentali ta' linji homor ta' demarkazzjoni. Il-Greċja mandux għawna mannix għalfejna ma nikkonkludux il-pakketu nibqaw bl-inċertezzi li kienu eh, qed iżom lura ċertu fiduċja minnaħat ċittadini u aħna rridu nixprunaw dan eh, din il-fiduċja lura fl-Ewropa. L-Ewropa qiegħda tappoġġa l Greċja u nasta nassikurakom li s-servizzi tiegħi qegħdin jaħdmu il-ħin kollu sabiex dan tassew is-seħ u il-Kummissjoni mhux ser tibqa' bidea fuq zaqa ma ser tagħmel dak kollu tista' fil-ħila tagħha sabiex eh, twassal għas suċċess eh, lill ċittadini Griegi. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissarin. Grazzi tassew Kommissarju Ren, eżis kollegi. Il-President talabni biex nagħmel istqarrija li misfismu il-ħadd aħna ser nikommemoraw il-ġurnata kontra l violenza fuq in-nisa u ta' bilħaq dinja realtà traġika madwar id-dinja u anki fl-Unjoni Ewropea l violenza kontra n-nisa tmur